membri. Din ovvjament se tkun biċċa xogħol li se tkun kbira u wiesa ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Vielen Dank, Herr Kommissar. Grazzi ħafna, Kommissarju Ċolos. Imma għanna seba mozzjoni tal-emenda li ġew ġevuti, il-dibattitu inala, il-votazzjoni se sir wara il-dibattitu li se jkonna l-punt li jmiss fuq l-agenda huwa diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta fl-Indja. U se nibdew bl-awturi is-Sur Van Dalen għal żewġ minuti jkerġbok. Grazie ħafna, President. President u għamennu illi għawnek għet ikonna debattitu fil-gwar tal-diskriminazzjoni bazi tal-kasta fl-Indija xi 200 miljon dalits illi ma tistax tmissom l-untouchables isibu ruħom situazzjoni bla tama jridu jagħmlu xogħol terribli jiena min se fil fid-dettall għax għadna kif kienna Iżda ħafna minnhom jiġu sforzati għal prostituzzjoni wkoll. L-awtoritajiet fl-Indja wedu illi se jagħmlu xi ħaġa dwar dawn il-problemi il u fuq il-karta bil-miktub jidher li regoli hemm qegħdin iżda fil-prassi ta' kuljum dana naturi li situazzjoni differenti. Problema per eżempju hija li l-persuni li illi ħerbu l djar tal dalits jew anki li trafikaw il dalits u jew jisfurzaw il-dalit fil-prostituzzjoni dawna mumiex qed jispiċċaw taħt il prostituzzjoni Fil-fatt mijiet u anki eluf ta' dalits qed jiġu torturati mill-pulizija id dalits fl-Indja jidru li eh, kollox huwa ġust tista' tagħmel li trid bihom. Din is-sitwazzjoni għandha tinbidel aħna bħala l-Unjoni Ewropea nistaw għandna kontribut tajjeb siwi li nistaw nużawh għanna ħafna qbil ma l-Indja f'rigward tal-kummerċ, l-enerġija, l-klima u għawnek ma nistawx ninsow dawn il-dalits. L-Indja għanda tiżgura li tagħmel riformi fil-pulizija u fil-servizzi ġudizzjarji biex dawk li jinstabu fl-aħħar ta' skala soċjali ma jinslux iżjed. Din għandha tkun prekondizzjoni meta l-Unjoni Ewropea tagħmel negozjati mal-Indja fil- fil-ftejim ġdid għal kummerċ. Grazzi ħafna Sur Van issa tkellim li miss is-Sinjura Garindeng de Odenberg għal minuta nofsi kjerxbok. Grazzi ħafna Sur President, is sistema tal-kasta għadha teżisti f'ħafna eh, postijiet fl-Azja, s-soċjetà hija diviża bħala riżultat tal-istorja ta' dawn nazzjonijiet, diskriminazzjoni u l-esklużjoni hija ċettata um, mod mifrux l-untouchables dawk li ħadd ma jista' missom huma il-kasta li żjed baxxa um, għandhom l-inqas aċċess għall edukazzjoni u għas servizzi huma umiljati u jiġu attakkati b'mod uh, eh, eh, fiżiku. Kien hemm mowġa dan l-aħħar ta' violenza kontra id-dalit speċjalment stupri kontra n-nisa. dana jiġri għal kem uffiċjalment diskriminazzjoni għabbażi ta' kasta hija proibita skont il-Kostituzzjoni Indjana. Sfortunatament il-liġijiet ma jiġux infurzati mhux faċli li nbidlu l-Indja peress li l-diskriminazzjoni għabbazi tal-kasta tibqa' ħajja fil- fil-żoni rurali nittamaw li nkunu nistgħu naħmu fuq din il-kwistjoni nittama li l-pajjiżi l-oħra fir-reġjun jadottaw ukoll leġislazzjoni kontra d diskriminazzjoni ukoll. Grazzi. Grazzi, signora Goringa, Goringa, Sewġ kellima għal kellimni miskrasja ħafna id dalit eh, l-untouchables jew eh, dawk li mandomx kasta u ma eh, ifassu xi kwart mill-soċjetà fl-Indja 250 miljun persuna l-espressjoni ta' dalit jiġifieri bl-Indjan ifissru persuni li huma imkisra jew depressed. Din fisser l-esklużjoni ta' dawn in-nies fl-Indja. L-Indja għandha leġlazzjoni. Leġlazzjoni illi tajt li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta iżda bebda suċċess. Id-diskriminazzjoni assoluta hija radikali, tinżol fl erru ta' soċjetà fl-Indja u kif tista' taraw fir-resoluzzjoni tagħna f'Novembru li għadha fit-Tamil Nadu kien hemm attakk ta' xi eluf persuna minn kasta iżjed olja ħar u 268 dar kien ippjanat u il-pulizija ma kien hemm ebda intervenzjoni mill-pulizija u qed naraw li l-amministrazzjoni u l-gvern għandhom jagħmlu xi ħaġa b'mod urġenti għandhom dmir li jipproteġu d-dalit u forsi għandhom u koll ifaslu iżjed um, leġlazzjoni f'dan rigward. Sfortunatament id-dalit raw li l-kasta tagħhom tfisser illi mhumiex rikonoxxuti fis-soċjetà um, kulħadd jagħmel irrid bihom u jisu dan għad-destin tagħhom. Nittamaw illi l-Unjoni Ewropea dak li tagħmel tappoġġa l-attivisti li qed jipprovaw jgħinu um, id-dalits biex jirreżistu dawn in-nies li qed eh, jieħdu profit minn mill-skavitu ta' dawn il-persuni. Grazzi. Grazzi, Signora Lakbile. Sir Preda, żewġ minuti kħeġbok. Grazie ħafna, Sir President Komissarju, test ta' rezoluzzjoni konġunta hija riżultat ta' numru ta', ta diversi inċidenti li ġraw dal-aħħar ta' Mildadu u f'Hisan f'dawn il-provinċi. Dawn l-inċidenti juru illi diskriminazzjoni kontra d-Dalits hija realtà traġika fl-Indja Is-Sinjura Loħbila spiegat ehm, il-kelma dalet. Ġili jintużaw il-kelma untouchables, ġviri li ma tistax tmissom dawn in-nies. il-kawza li aħna qed niddefendu hawnhekk hija kwistjoni ewlenija internazzjonali issa kemm narfu l-isforzi tal-gvern tal-Indja biex jelimina diskriminazzjoni għabbazi tal-kasta nixtiequ naraw implementazzjoni aħjar tal leġitazzjoni Ovvjament narfu illi l-eliminazzjoni ta' diskriminazzjoni hija eh, proċess illi għanda tibqa' dejja fit-tul għax trid tbiddel il-mentalitajiet nafu però illi eh, ċerti passi jistgħu jittieħdu. Eh, sempliċi biex tispjega fl-Indja hemm bżonn ta' pulizija indipendenti m'għandix tkun korrotta għandha tirreġistra l-każijiet kollha l-ilmenti kollha ir-rapporti kollha minn persuni li sfaw vittmi ta' diskriminazzjoni. Jiena naħseb illi l-Parlament Indian Indjan għandu jadotta għat biex jiproebixxi formi umiljanti ta' xogħol illi jitrattaw dan il-qasam dan il qasam tal-popolazzjoni li aħna qed nitkellmu dwaru hawnhekk. Grazzi ħafna, Sir Preda, issa Signora Xaga, għal-minuta, grazie, President Komissarju, kollegi pala diskriminazzjoni tal- abbazi ta' kaza tibqa il-problema sistematika li fetwa eh, miljoni ta' indjani għanna namlu iżjed fil-kwart tal-isforzi minna tal-autoritajiet. Iżjed jista' jsir mill-li sar sissa nittamaw li l-Parlament Indian se jagħti iżjed protezzjoni għal dawk li iżjed vulnerabbli per mestat, speċjalment għal minoranzi iżjed vulnerabbli hemm bżonn ta' reġistrar u anki sigur ta' firgwar tal-kazi tal-abbużi u ta' diskriminazzjoni dawk involuti fil-ftan l-abbuż għandhom eh, ikunu responsabli L-NGOs jappoġġaw dawn il-gruppi fl-Indja dawna mandomx jiġu ostaklati mill-li jirċivu l-fondi mill-pajzi terzi. L-Unjoni Ewropea għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex ehm, jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet lokalment fl-Indja u jeskludu dawn il-problemi fil-rigward tal-minoranzi u anke fil-rigward tal- ta' dialogi ma' l-Indja għanna nindirizzaw il-diskriminazzjoni u l-abbus iżjed bil-qawwa id-dinja tara b'interess eh, kif l-Indja se tiżviluppa ekonomikament tanna dan fl-istess mod nizguraw li l-izviluppi se jirriflettu il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnidem u koll. Grazzi. Summa fi kħarġ bakal kall minuti grazzi ħafna il sistema ta' kasta hija hija eh, eh, eh, f'dalijiet mill-medjoevu li baqa hemmhekk fl-Indja intuża mill-imperializmu Ingliż Renju Unit u intuża wkoll taħt il-kolonializmu. Diskriminazzjoni hija abbażi tal-kasa hija probita mill-taħt il-liġi Indjana iżda fil-prassi hekk tibqa' u tiġi ignorata miet ta' eluf ta', ta, nisa jispiċċaw um, kennesi u għandhom literazzija biss ta' 24% hemm ħarqu xi 300 djar fl-aħħar ta' Novembru ta' Dalits u u ma kienx hemm um, azzjoni mill pulizija s-sistema tal-kasta tiffaċilita u uh, kondizzjonijiet illi um, illi jifissru l-isfruttar li, li, barbariku tal-ħaddiema. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel xi ħaġa f'rigward tal isportazzjoni tal-ħaddiema ehm, bl-irħis. Ehm, elf persuni jaħdmu biex jipproduċu il- il-ħwejjeġ għal marki tal-punent problemi fil-naħat rurali rajna 250.000 elf bdewa li kommentew is-suicidju minħabba distruzzjoni tal tal tagħhom għandna bżonn ta' passi radikali fil-gwar tal-bdewa żgħar għanna tkabbir tal-ekonomija fl-Indja, dina tkun ta' beneficju tal-minoranza fil-popolazzjoni tal-Indja, fl-ħar 20 sena rajna reformi um, liberali, iżda miljoni spiċċaw um, um, destituti. Għanna l-ħafna profetti li qed isiru għabbażi tal-marki mill-ponent, iżda dawna se jkuna għal um, dana se jifisser um, situazzjoni ħazina li żied minn 40 miljon ħaddim għamek. Il, il, il moviment ta' trade union għandhom jitolbu il jitolbu iżjed riformi f'dan il pajis Grazzi. Mm, Grazzi ħafna, Sur Murphy. Issa, is-Sinjura Korħola minuta. Grazzi, President. Il-Dalits huma verament l-aħħar fil-piramida tal-kasts huma magħrufa wkoll bħala di untouchables. Nafu li tiedu ċertu deċiżjoni biex tittejjeb per situazzjoni taħam anki ġifiri għandhom kota sar għal postijiet fil-qasam tal-edukazzjoni, ukoll ħadu xi siġġijiet fil-parlament Skont la jellow, il-Dalits ħafna drabi jiġu forzati biex um, jagħmlu xogħol ibes ħafna u anki biex in-nisa jsiru prostituti. In 24% tan-nisa ma jmorrux skola meta taqabbel kol 43% mill-bqija tal-popolazzjoni, hemm ħafna u ħafna xi jsir biex is-sitwazzjoni tmur għall aħjar Diskriminazzjoni bejn il kast ovvjament trid tineleb permezz tal-edukazzjoni. Grazzi ħafna, Senjura. Issa l-Onorevoli Kretu minuta. Jiena u koll nishtiq nuri li qed għad diskriminazzjoni mħabba il-kast. In-nisa darbtejġu diskriminati għax laqas huma parti mill-kast u jiġu marginalizzati, stuprati, trattati ħażin u l biss ikollhom jistgħu jirrikorru għal ġustizzja. L-awtoritajiet tal-Indja iridu jaraw kif isolvu l-problema Kull persuna, persuna waħda minn sitta hija fil-popolazzjoni dalit. Fil-fatt, l-Indija trid tirrispetta l-Kostituzzjoni tagħha stessa x id-diskriminazzjoni bejn il-każ mhix permessa skont il-Kostituzzjoni anki mill-perspettiva tax xogħol naħseb kieku dawn jiġu trattati aħjar ikunu jistgħu jaħdmu jiġu aċċettati biex jaħdmu il-lili jes u kol għanda tara xtamel fi xol ma l-autoritajiet tal-Indja sabiex l-autoritajiet verament jirreagġixxu. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Juland, grazzi ħafna President din ir-reżoluzzjoni qed titkellem fuq diskriminazzjoni għabbażi tal-kas li taffetwa ħaf miljuni ta' nies fl-Indja. Il-gvern tal-Indja hemm bżonn verament jara x'se jagħmel biex jiżgura li din it-tip ta' diskriminazzjoni tieqaf. Hemm xi 200 miljun talitz li dejjem huma Eh, suġġetti għal til, l-istupru, eh, trattati ħażin u dejjem l-impunità. Skont survey ta' Thomson Love tal-2011 fl-Indja kienet jekk inti mara verament pajis ta' perikolus, perikolus fi, eh, l-ħames liktar perikolus fid-dinja tajjeb li naraw li jkollna programmi li jimmiraw l-edukazzjoni kontra l-diskriminazzjoni għabazita. kast. Grazzi ħafna, Sinjura. Is-Sur Xilter. Grazzi ħafna, President. Is-sistema tal kast hija sistema antika ta' oppressjoni li fid-dinja tal-lum memx manda lebda post. Il-Dalits u l-Adivasis qed jiġu diskriminati Ehm, eh, mandom lebda forma ta' drittijiet anki diskriminazzjoni ta' din it-tip miex permessa. Hemm ukoll ħafna eh, trattament ħażin tan-nisa kundizzjonijiet u kol ħazzina ehm, fil ehm, dawk il-fabriki fej eh, ta', tessili f'dan il-pajjiż ibatu minn dawn il-konsekwenzi. Konsekwenzi. Imma jiena forsi um, l-unika persuna hawnhekk li kelli nisblokka il-toilet tiegħi. Um, Naħseb l-unika wieħed f'din il-kamra, imma immaġinaw xi ħadd jaħdem 10 kull kuljum jagħmel dan ix-xogħol, jiżblokka it-toilet. Il-latrini. Folgt nun Herr kollegi Paschka für eineinhalb Minuten. Grazzi ħafna, Sur Paschka. President, Kummissarju. mhux faċli li wieħed jiddiskuti prattika li sajla magħna għal ħafna u ħafna snin. Din hija sitwazzjoni fl-Indja imma naħseb li kieku l-Parlament Ewropew juża ftit ix-xogħol li jagħmel biex jaqta diskriminazzjoni għabbażi ta' każ fil-Indja, naħseb tkun ħaġa tajba la divasi u d-dalit in-nisa tagħhom huma soġġetti suġġetta umiljazzjoni, ġu umiljati, ġu diskriminati. Iridu jagħmlu xogħol impossibbli ġu sfruttati sesswalment minn dawk il-każ li huma dominanti. Eżempju ta' dan kien il-fat li tfajla ta' 16 sena ġiet ta' minn ħafna gang raped. Għalhekk l-awtoritajiet tal-Indja verament għandhom jaħbu biex jinfurzaw il-liġi il-liġi li qiegħda hemm biex tipproteġi il-każ l-iktar baxxi, it-tribujiet l-iktar baxxi sabiex l-ebda popolazzjoni fl-Indja ma tkun il-mira ta' violenza u ta' diskriminazzjoni. L-autoritajiet indjani huma responsabbli għad-drittijiet tal-bniedem u sta għalihom li jipproteġu għalhekk irridu nikkritikaw meta ma jagħmluhx. Grazzi ħafna, Sur Paska. Issa nisimgħu Sur Kelly. Grazzi ħafna, President. Peress l-Indja hija parti mill-pajjiżi tal-Brik t tiżviluppa eh, mod maġġel xaġa tajba u meta għaddejja l qudiem eh, ekonomikament, soċjalment qed tmur lura. Anzi mhux qed tirreġistra progress. Imma il-tradizzjonijiet il-ħżiena mhux faċli li wieħed eh, jinsihom il-ġerarkija u ċertu leġittimi edha kważi leġittima fl-Indja lek biex nbidlu ċertu għatituni rridu eh, ħafna żmien, irrid jgħaddi ħafna żmien, imma minn punta di vista internazzjonali rridu naħdmu iktar riforma f'dan il-settur tal-pulizija ċertu regoli biex ikun hemm iktar inklużjoni soċjali. Smajna wkoll l-edukazzjoni din hija kruċjali għax 86% tad dalits huma litterati. Fin Dank, Herr Kollege Kelly. Als nächstes Herr Kollege Repo für eine Minute. Grazzi. Sur Repo. Um, President, il-Parlament diġa tkellem fuq il-situazzjoni tal-kas fl indija u jiena verament bistmerrija ngħid li il ċertu kas fl-Indja ma rawx titjib. Minu responsabli huwa biss dan il-pajjiż l-Indja. L-Indja dejjem għamlet wedit imma trid tara li ma tiksirx l-obbligi internazzjonali il-violenzi il-violenza ta, ta' dan l-aħħar u rietna li ftit, ftit li xej sar fil-fatt. U għacċar li il-kas dominanti edin jorganizzaw atti ta' violenza kontra id-Dalits. Sfortunatament, l-autoritajiet indjani ma jerfawx responsabiltajiet ta' dritt tal-bniedem bċertu serjeta vizavi id-dalitz. Grazzi ħafna sur repo. Issa, imis sur posselt għandek minuta, President. Dan is-suġġett ta' dalitz huwa l-aħħar wieħed li qed nistudjaw din is-sena. Imma kif smajna il numru huwa iktar minn nofs eh, il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri immaġinaw ħafna u ħafna nies isofru. Meta jina kon żgħir, eh, l-Indja li jina kienet rappreżenta biss il-faqar. Issa qed naraw li l-Indja qed eh, tmur il-qudiem ħafna konukament. Tiġribina qiegħda l-Indja minn mill-punta di vista industrijali, imma għan xorta tbaqa l-faqar il-moħrija tad-dalits. Nafu li eh, meta jitwildu trabi eh, tfal li kunu femminili joqtluhom il-bniet meta jkunu minn dan il-kas il kas tad dalits Ġifiri, wieħed ma jistax ma jaħsibx ħażin u jipprova verament jiġġieled kontra dawn l-affarijiet ħżiena. Grazzi ħafna, issa marru għal kaġdijaj Minuta, id-diskriminazzjoni skont il-kas hija realtà fl-Indja. Anki kien kien hemm ħafna atti leġislativi minna tal-gvern Indjan, l-esklużjoni soċjali, sitwazzjoni tan-nisa dalit hija verament alarmanti dawn u esklużi u jiffaċjaw sfruttar u ħafna tita violenza. Il-violenza domestika u kol l-ambjent soċjali ma jippermettilhomx lil dawn in-nisa nisa li jieħdu ġustizzja hemm ukoll preġudizzju minn ehm, dawk li suppost qegħdin jipproteġu mill-pulizija, per eżempju, jew inkella ehm, il-ġudizzjarja. Anki x-xogħol li għamlu qisu forma ġdida ta' skjavitu, ehm, kundizzjonijiet tal-biża' ma ninsowx li ħafna fabriki jagħmlu id-drappijiet jew inkella l-ħwejjeġ li nużaw aħna. Irridu noqogħdu attenti biex ma nkunux parti minn dan l-isfruttament. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Grazzi ħafna, Signora. Komma mela daqshekk għal KHDI nisimgħu mingħand il-Kummissarju Ciolos. Għal darbohra fidejk, Kummissarju.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 Nafu kol li dan mhumiex permessi skont il-Kostituzzjoni eh, tal-Indja u l-Gvern minn l-indipendenza kien hemm ċertu diskriminazzjoni pożittiva biex ikun hemm iktar kwota sal da ċertu kass biex ir-reprezentazzjoni politika erba um, siġijiet fil-loksaba ġifiri il-lower house li ġifiri 15% eh, u kol għall-edukazzjoni u min jaħdem mal gvern Diskriminazzjoni pozittiva, anki jekk kella ħafna effetti pozittiva, kella u kol effetti perversi kienem eh, ċertu iktar identifikazzjoni tal-kast u ġabet u kol konflitti fil-gruppi tal-istess kast meta kien hemm ġifieri min irid mħabba dil-problema tal-kwotas. Il-liġi tal-1989 jew il-liġi tal-3 u anki ta' min ġifiri inadda fil-latrini xorta waħda kemm daħlu dawn il-liġijiet l-infurzar tagħhom mhux sodisfeċanti ċertu partit mill koalizjoni fl-istati inqas avvanzati jitkellmu għal dawn il-kass biex jaraw li l-situazzjoni tagħhom tmur għall aħjar Hemm problema ta' diskriminazzjoni li dejjem tiġi diskussa meta jkun hemm eh, diskussjoni dialogu dwar id-drattijiet tal-bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja. l indja fil-bidu ta' sena diħla se jkonna la' oħra. Proġetti u kol li umma l-NGOs kun finanzjati mill-Unjoni Ewropea u anki il-program bilaterali ma l-Indja dejjem b'dawn il-proġetti nipruvaw aħna nejnu il-parti tal-popolazzjoni liktar vulnerabli, specialment l-aċċess għal servizzi tas saħħa protezzjoni soċjali. Nużaw xi 776.000 eh, miljon ta' euro. U koll nużaw 330.000 euro fi proġett biex innaqsu l-faqar. Il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni tal-kas hija situazzjoni verament diffiċli kifettu intom, imma hija parti integrali fil-kultura tal-Indja minn dik hemm l-indipendenza fl-Indja, l-Indja mxiet il-qudiem anke biex ta' iktar importanza lil popolazzjonijiet vulnerabbli imma dbaq ħafna xi jsir l-Unjoni Ewropea kif diġa qed qed jgħin lill-gvern biex eh, bil-programmi u miżuri eh, f'dan il il-qasam. Nixtieq hawnhekk insemmi wkoll kif semmejtu dan il-dokument il finali dwar iż-żona ta' kummerċ ħieles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 Grazzi, Kummissarju ċolos, sanna seba mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni illi ġew mresqa, temmejna d-dibattitu u ser nivvotaw issa dwar is